Good afternoon. Good afternoon and uh, uh, nice. Sa siamo normal ġandit Europis parlamentċi, vi medone uh, prom.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 Magram raċaris is aris, ċen Europis Parlamentis għavra bjorda, ċen għam xeħodre għam perigħu baxi veċtebit, Roma su maksima urat. Kondis kwatan urtietu bebi maċi maċoris konferenzi bidrus, għan nebi smer xent xoċi, għagħu jessa obrot, magram ċen xoħarawt universitetera maċarat, għan safartini, me għar Europis Parlamentis għavri, Niderlande bidenwar, t-sarmu għem ċoħane partijes, għal għamil ċidda,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 საუნებრივ უფლებების კომისიის თავმჯდომარე ჟარგონი Għadmex uplebebi Europis Kawxeris Parlebs għarda fundamentar uplebebi Eurokawxeris Parlebs xignet xumrot. No, sa zelo, a reko għare kosaz logika za zadabs nebuli magram kwaqs radz kwaq, għanu kalbatoni Cecilia. Għaret għaris tawġ domare,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 Me moħar l-orom għag zero tizgamu s-leba roma s-meda u għagrawe għam t-lebi zgamu baxi għam komiteċ. Issa ris komitet romet pasfus għebeli għadħab t-siti reba soħan. Ero kaw xiri stetu rispallu xim ho kala kebi su plebis darwa. Ademe su plebis darwa da fundamental ru plebis darwa ma ċoris un siri su bi su plebis darwa. Delogorz ez gazzare leja Pona bilo prebis txas Bash euro kavxirisa da zaritzi trebis da sasrule. Komte de agertu pasuz gebeli sako nebilo sakit xebze iniciatorebze. Sxoda sxoda spero epsi, dame am sakit sta obrundebi odna mogujanebi. Tlejano baxi, pasuz gebeli rom xemu xebu knes of the euro kavxiris spero usat xoebisa, tavzuplebisa da samatlejano bisa. Ismu isbagħax xesla kawxi ċelba. oba, ristetu xesla, mudraoba, kawxa parizdzieba, migrazzija, martwa, sajtu sazura bisa, għanu għare sazura bis martva, rame, għanu rasa ċunu ċodeb šegenis zonis. da Dazzo, għagħtu komiteti, pasħu zgebelija,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 Traċe ħeba viz savizu s Europis parlament, parlamenta mardas, Ukrainismo kala keps, askol muklo għadjani u vizu reġimi dawt essa partulat soret Euro kawxiris kweqnefxi. Preseda, mola parke bebe sabċostan Euro kawxiris sabċostan minarjobs, eser fakturat xemus l-degas l-sistema, rom lis għamut sana gaxlat, rom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 ċwen xe muxawet aħħa li direkta għaj, jarwa tebiroxi da muħta aħħa li għaskot. da biex xe muxawba da għaw partu ċwen kompetenzi għam twasasit. Ta twal għaw srot iset sabt xesa għor saris uċħol me bżolla birom li bit grunde bijan euro kaw xiris territorezi. Raċħabat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 l-omosessual para. Pesa zazi, mimġidweli samu xew, zavolu ġamxi, kma kmaunda jessari ċallen damgħu l-der tuli. Tom me muħarru li għarum, għam tleb zlamu baxi parlament, ċme muxu għabdi t-kwenta, għadun sarin tinistan, għam saket xemtan da kaw xirebit. Tkwen ċme muvi xeviġini, me gobrebi des, me gobrebi għarri, għod xini parti jisċevrebi, sogġer sħakun ebxi, sħupro sħua ġgu pepxi sa parlament, to the political group of Shida Saris Dama ma tebti għire buleba, imsam xawsi romsa ċen u għaka tebt eru kawxie ċeħlaki, sakka mari seda baton pansieri zgadaw semri sitqos, baton u pansieri, tħot, b'sanad. Madloba Tidi Madloba Tidi Madloba rom dan pateġer, ta rom mafsa xolebat, għarut għet kun sinaxie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 jisawbra li bej komitet jismu xaw biex jesaxħeb. Man mogax senet, kwen rond kwen misi komitet jgħu e tomu xaw biex għadem su kħazu kħazat puddam toru plebebze, man li bej komitet jgħu e pre konkretu tomu xaw biex euro kaw xirit sejf saħam si pwef xasu situazzi ze, għadem li su għal sezi. Tab maċi rodi se dħwa, ċwenit kwe komitet jgħu e xaw biex kwek bxie romelic euro kaw xirit parlebz għaret għarel, naru għaret sejf saħam se pojef zerat kma għonda, għadem jesu plebebi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 ħajdaħbabisa, muħlis ta' naħmut salsa ħadaris narum, eru kawx skmedoba, sarta xur scenaze, ikneba skol taħem, ikneba saċ għamqon principe bisoret, jisil principe birgur ċaris għajm tareba da għapartueba, da rumlis għamu sena għaxot, pro għapartu da staċ għawnem supriuxi, demokrati kanu sużana jessoba, universal roba, da għadem jessuplebe bis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 da xmareba eh, soret am sakit xadze kazot xdeba organize bas xwas xwa xoni zebe bisa da xdeba çoyen kwe komitse de komitet şoris mosrebis gazi areba zo gadat zo gadat Mohsen Ebebi, Pakturat Momzade Bulea, Čuen Kwe Komite Či Dhoa, Šengom Hdeba, Pakturat Hmismicemia, Tlero Cesruli Komite Ti Ikrebeba, Sakar Urtietims Komite Da. Cita da, Čuen Asevtkuat,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 tal-ze serjeżu li sakit ħirum li jidżu li bitxru ma seħe bassoret. Rumil tal-bsaka ma udaru tuli sa muxaw, għajska xlart bamba ze muxaw, basadet aħal gazda bawxu muxaw, ben aħal gazda gogunu bida ġebi, isini aħtenem ma sobri mobilizazzija smokala kebisa. Imi tamrum es xal xekruleba, gada ido, misi mokmedeba, min dagit xatrom,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 Mucojo bi da probleme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 Përsaçës me të qenor kolegas komiteti janë me ramdeni mesakitri nga muvkvete rumlebic urtirdi da kavshirebulia. Namdin metzuċi me gadar cemċem skolegas sitwas, magram emin da gitrat rom, Rodisat xwen vak kritikab ta' għademeni suklebebs Europis kawxiris parglebs garet zogiet kaknus rumata għal bat kwenza brzan debodet tsarmu xebit Dil-situazzjoni nix nafsina somċen ċwen sakutare għadamen emze argbab si give kaf celebu li give motħonevi għadamen supleba tata komiteti għasve natħavi suplebis komiteti jisi jisa ubru ben zaljan xirat mas medis tavi suplebis sakit għavze sugirti ċweni cevri saħem cepos baglemxi għamtam mi izdiot, uh, eh, eh, eh, a ja mowlenews da, bat spanzer magana, ikiet kod bambis, musavli saħe ba uzbekeċi, Sfataxuris jessa kiet xiko għaxi visa taxuris so sabaċo komite ċigive situazzja rumelizaris Bangladeshi sadazzjo tekstili sanu għabrexu mistarmo e baxi ċartu li muxa kebis u plebebżja sawbari minimalu xolpazjari sawbari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 tu ra għari zugadat komitet istizli redarazad li bsigi zugadi politik izgant sebezda. Sisili me pikrofon ma da kaw xrebi ċenz kamu xatab. rad getax me bidda zaljan gulak tilat rogit xat es eħreba eh, zaljan isiti elegant urat ikna għamu tkun diplomati urat imitamrom zaljan xirat eh, Evropiskaw xiri zgare dan akma mistituzzi seħteba titko sa jeseti titisk nevit. Memi da gitħatom, ċwen ċweni jezu guavs da sa sagweli, ċwen ċweni għasat għad nar ċeni bi guavs da sa cmeti, da vin bin nisħas vidrem zgava kritika bdet. Alba tum sa kutar saku tartaw xeħedot, dar ism kelli rigi sa kit i jigi bema għaletad mas medi istari supleba, demokrati sa kit kitħeba, ċwen diriti vaxsenet, genderu li tanessoro bi sa kit kitħeb, da ċwen naħet rom zogirti, aprikuli kwekana kweħana bevra du proċinza suliaris, għammi martu martulebit bidret xwen, għaserom minn digit xatrom xwen, tħurob, negrazzo debut xwen globalize bun sopilxi, għad xwen għad kmonda, sulla tarwal, absolutura daħvet xilebi. Għanti, għada bidet u għam u l-komitet issa tanam xomlu baze, tu għam xnat xeki tħwebi. Et kidevert uh, saket xebi, ċwen zaljan, għal għadvici taħb, nsib ximem gegma għavdi, sotammet ila mitħwebi,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 għannu skwagbar u rubtkwat, mesa me kvekne bxim dgu marju biskom ġu bisi barzers, għak sawbari. Minturum, għan problema sa, għu għud xida, għaseve gari għanżumi lebebi, tesu ribi għanżumi leba, ertmani tanzali għam ċidru dari sa sotsirebuli, għannu da kaw xirebuli. Għasru mċivu għud xima kollegam, patun ma pansir matwa, għadamijani strepiging, għannu għadamijani bit vaċ ruba, praktikulat, għara riġerġeru bit ċwen,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 ċunu da daw iċat rogur ti individis, għaseb fundamentu riplebebli. Da kulav, da kulav, rodi saċ ċun sawbro d migrazzji speruze, għaw ċilebeli għavis misi da reguli reba, rodi saċ ċun sawbro għajam sajrtu taw xie sapris Evropu sistema ze, igi għaw ċilebeli konsaċiro, praktikulatorja e test kut mezzas man verċabara ta' visi testi, misi realu remok medebisa, damitom, għakħoċ ċun soretu muxob, tisak għannum deblu aktar me var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 da si amune bit movis met kwenche ki trev zgnebavt um, um, musa zrebev, zgnebavt komentarev, me mukwem avs čamo na tvalši, da davic kalbatoni buto ili sagan, romeli burundi dan, da ats armu advenz panaprikul parlament da kalbatoni buto iz tkovod džer, da šem drum nigeriel kalbatons. Dedi madloba kalbatono, dedi madloba, madloba,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 a jesmi dodarom me dammi mat ebina informazzija ċemkwa koja nas nanda kaširbi. Didi madloba kalbato no duko, a da ehla kao tanda kidev me minda in Tunizija Tunizijadan gadavce sitva kalbatu buhažes. Didi madloba, didi madloba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 sanzaljen eh, seti mċidru mm, kaw xiri bjaris għadomi suplementan da sajta xuri so u tirta bimtan. Tum tsez ma jinda ma jinds nateli għararis. Eh, Martu għadżaljen zliri għaris eh, kaw xiri xuris. Magram, jes araris sak marisi. Rametu ċems kwaqanaxi rom magalitat naħod tu raħti bar sħaba, kver nebxi, nċoħe da ġaljan xira, tabat muċmeni fundamenturi u plebe biex dargoj se sħara bu kver nebxi. Um, ċen arba bsu plebarom ċaveriot, għan raħatza għava ketot ċen imħridan, għan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 muwa xurut issa xema perħebili aspektevi rum li s-sinaxet sedganan kan nitareba di demokrati u li garda mavali periodi dvari kraknebi rum ma tkun deċesa zlabloba għajt xejt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 mi mi rumeli rumelime religija, ma sopliuxi rumelit individualuri adamianis pauxris kali suplebeb setzin ardegudes. Kvella religija sakse suplebebi tavis tavatu tavatuke gatavsebuli da gatavsebuli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 člen, členku kanaštan se rezuli problema ga guačnije, da skokvek nepšit, sarisa da mienta trafikingi, da eseti nagde geba da mien suplebe bis fundamentalu kartijas. Nesarix instrumenti romel sat kwernebi iqajneben, komitetebi romlebic muxawben am sirceši. Si Leġun u citrum telim ta' Europa, da' kawibu li jam sakitħit, għada mien strafikin sakitħit, għak sa' ministru ebibrum li bit sama ze muxa u ben, magram u cit fundamental u ratru mesari sakitħi, rom li għada ċerċ meċegwit li mħolut skwebis mħarda ċerċ. Da, rogor xegit li jed, mħare da gwiċirot, għamma e, serjezuli, da naxaw lis, dan għam xerjezul, da naxaw tan bżola, xieċven garkwel progress mi vaħt e jiet, għadam e, jen suplebe bis, dan l-arċaġu le bis għare bxie, ma gram ċirdeba u prometi unari għanoba, prometi mħarda ċera, imis twisrom xeva bżolut, għam għadam jen suplebe bis, darħovis variants. Madlu bas għada għiftik kalbatoni ġaxi sa kartveludan. dan. Kabaton tavġi domarem. Uh, Patriċemu delegatebo, uh, madlob tkweni għamotilla bizgazija rebistwis, uh, ori xekit xwamak, s-rumit kamu dinarob, ċemi kollega bidan, kollega biz xekit xwabidan. Ta xemu sawlis Että bis kan saulis tut stilops tutstilops eh, u uprobnitlieri demokratis ta politikuri eh, per mm, pluralizmis eh, għannu anu tsru informacijas bis riski vitardeba ehm, politizacijas gamo da ehm, Twen rrugwes mis tkun zalien partu se teme bżed zambir tema ze musha obsta, twen gwinda, twen komunikazzija għawan tensjurot sħadda sħwa komitet ebtan imistwis rom daw koxirdet xe seba misi komitetis zarmad gen lebtan, kollegetan da għawzi jarut ċveni rija loba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 I'll uh, turn back. Meħla daw brunda biċens uh, moħsene da meret dan ċensijas kavivlit, batan panzieri. Uh, gnebaw trum basu uh, kigazzi tram den meċekit kważi da kamos plazi. Tuxejt zleba. Madlobt? Madlobat kiftit? Madlobat kiftit? Għabet eh, għasa għibat eh, mokoleda konkretu għisa u brut, ta' tan għalalat ċemi t eh, twasaz iċċe saħħib għarat konda sa' u brut għadamin suplebebse. Tarmani għarmitis, pattuxit? Għadamin rrmetat t-sodwar ċaw ċawdenja, biru għatum da għamet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 aktivrat erebian, eh, zalien berriz finanzuri zain interesiak, da galko huli, ez eh, egipt inapiru bebitzak tam eh, finanzebiz, finanzebiz ro tawazoben aprikiz kueknebiz, adamien zuple bebiz inapiru bebizat. Da me pikrop rom aprikiz kueknebiz, didisiamu nebiz, ikheben, anu, txinur pulta, txinur dakmarebaz,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 da armin da me għamil osakit xis ba magram rodisat se ċun għamil xilot magal tad burundis għadam jinsu plebe bis uplepe plebe traċċeħ ba biro li problema Għandi dit problema ar sebab ta' eh, prezidenti, prezident aks eh, segju sobis eh, mandati da aruxis xelxikruleba da badadu, prezident ma ta' visi tala u plebit da tuarek nebod esti mandati ma xinnan problemi fxad għalik nebod, ċen misja għawak zanet burunt xie. Ehm, am, amis għamu sustat. Amitom, ċen u programmatun da għanu xilot essa kitħebi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 Rodisat tkun dajtqet am konstituzzijas segi ċawat għaret ċavataret diskussie bi komplementaru lobis sakit xse kallis da kazzis komplementaru lobis sakit xse. Imito rom, għambo rom, għaj kalli, għarxejt lebe ċaħna tlus mamakats, Issa ti diskussja biċċata da, da issa ċveni sajrtu muxaw bis eh, illustrazija. Eh, konstituzzja kargija, ma gram tu gwinda xeħel xew tko Tunisis eh, ganvitarebas, demokratiju ganvitarebas, issa zalim talim kargi magaliti sazuga dojebriju diskussja bisa.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 Promet ma po jidlapo għadda mien su plebeb zida religija zida għonit kwen eh, zalien kargik nebudat kwen tu għu pasu xebdit eh, għamaze eh, Ratman li disi għamu nebit Da ċen programmat un dagan wixilot sakit xilom religijis pleba supleba arnixnaws religijis gan tawi suplebas.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 dawn da għasu disrom a kristjanis u plebe bjar arseb, u muslimanis u plebe bjar arseb, u hinduistis u plebe bi bjar arseb, saris bħolot fundamentaluri għam zirit għaddi għadamienis u plebe bi. Magram, ratkom ratmandu, rogur ċuna kollega mu kwe kwegħana tħada, s għadam jisu pleba, xezleba konflikturi jqos sħada sħua religjur sakit xebtan, xarijat is kanonis sakit xebtan. Magram, es arris, es arris religjuri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 da għawad zlirut, da Europa xċundu da daw brundet, għan għatsnu bire, bas jemisarum, religiz, tawisu plebar nixnaw, tawisu plebas religiz kan. Essa rista li mgħuznu bija rissa kitħi, għamma za xegwit li diskussija bisata bisgħamma u ċawat, għarut magra magretu minda komentari. komentari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 sabuti kolla stis minn ta' intersebulija eh, migrazzija xi interruzzjoni Ewropa xi ħukur ċen sa' kutar problemi b'strogurt fenomens eh, romilz aravinarit issa aravis għaddajm għarta eseti fenomeni da Etiopija ma' prikis kweħana mitħarrom tkwen sa' ubrob krisis Europis krisis mi miħet erti mteli sammija 3 miljoni magram ma' gramċoni kweħana zogġer 1 miljon sa' nor miljon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 Baton Wadrawo, Burkina Faso. Tu xejtu mikrofoni ċawftet? Għi pjeda pjeda l-għi soċen xek jitħuas? Da. Da, għadam jintu plebe pistazzwa. Da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 bat Kwen. Vi medone prom le pasu hegavcet onas ölsame tħot. Tudi ba, ta moge salme bit kwelas. Me usmedi kura dgħabit razz prcanes, Sina moħsana blema da eskit bi garkoza da dajso, kada me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 Unda għawit għalis inna ċverme b'kabuċa saw bar Europa panam t-mux għabazen. Montenegro għaris t-kopri iqopri Jugoslav Republika. Sama sanżam kapje politika, għam san lekaw xie rebit. ċen eh, t-fis prioriteti eh, għadem jesflib dazzu da għarsa kut rebit mie umsire sobe bisu plebis dazzwa. Ta' regol ċiċi t-fengola xie soret għajs o mizezi sori mizez, soret għadem jesu plebis. Da regwewa, ma' sobrevi da' regwewa da tkun da otris għadimżlu da t-sizgari xiara sebu xvidoba, kcelva dijanim xvidoba. Da ċunam xtabu kargat mogħu seneba, ċvez balkat neħar kunzaze. Għacħeba migrazzijas. Montenegro għaris patare kuqana, juksas jatasi musħleba magram. Kosovo xiom izdros ċen mi għed kwalla l-tolu li mi uħred materjali għurim tsamsisa, da etnikuri tsarmo xobisa, tsarmawlo bisa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

Proċet, gracias kum bżanet kalbet ono Cecilia. Nix kum bżanet Roma jel ċimowdet kontan Roma skitħret. Migrant biex rawden u biex jesaxeb, migrazzijs politika sanda kawxirebit. Otħem teleħuti miljoni migranti, dija. No, ekonomiku istoru l-mizrib zgamu għahnu nesa d-mena dewni lebi ċesku għana xirċ mod ċamo din għadami għana bima għana barra tkun dara għamra u dinu bit. Għana rotsa naħat u rumil kuk għana bdan modi għana smigrant għabi. Tkun xeda u tmizes ratu modi għana. Da elun ma bjun di dan raġana si għaribe u mux Europa. Ez għaxlawt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 ta' mewres grupp ġolla ta' rinsin rinsinandek. Nibkrup ess għazir relevanturik itħwar, għazir ċen muxawt, parlamentx, europarlamentx. nija ċeru, ċeru, għazir tkwat. Sen zgħudu għal migranta bisa, nu għamna l-għalċ li san problema. Zazim t-konda kondi s sajmendu, unat sem ta' baza, vinċam u dis euro, kawxir skwiqanaxi, jisawk ċams li suru li binu kwen xema u id Da u prum politika ramdenat xezgudavs, għal xiam ċirebs, għal batubas, terrisulli aktebisa. Da debatebi, għarru tisħu pirati ċħoreba u sabtħueba, tisħu pisarit debati, romalic għaxu tkot Sak man titkos da jirfmet gamun sħol nakla bi pira beti u sħorba, da pirikit. Dat kama onda, għallam sħol sħol, kan sħol e bulli musazra bebija, magra me għatkur, mux nurtit gamrit sħawikos, ara. Da, Rosa, tkwen t-nakturat pjad sħawra bija xieċra bita da minisa, tkwen se rezultat għara għut kazardu, piritki, pirikit, u sabt xo bis riski, da u smartak, smatak, għasel tkwat. Tendenze birom meti da u malun sazu kadojba, srazu program ċirole sazu kadojba, mit u pro u sabt xo, ċe misaj. Għannu tu naħħob, sada u sabt xo bis riski, romen kwek mekxi. Ik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 raunda gakates, no mek raunda gakates, kido pro da davicu, hija sazgadojba, čuen sazgadojba, hold sa sazgadojba spiro bi všiše leba, čuen mi jut dobam ta' robi sad mi, rode sa ta' roba en dobam, endobam, usaħlobas endobam is mezobal kreknef, sisar ċen piradi mosa zreba, tarat konda, sisar dalen nixxone politiku li s-saqit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 Issa għalis għalas t-sur għawbi t-sur t-tzin għamdek u baxi muqan l-itman. Rametu, tut kwart, għan kanum debelli, għan debat, rum razzjonali balansi poteris fur bżola ta' rozmisin għamdek ta' meores fħriw għadamini suplebe biex dazzwa. Tut kwen, għadet għawrat għarxis tam saket xsmew pikru prom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 homoseksuali bi spatim ruba xerjen. Rak sama sajtu, rak għaw xirje sajtu. Rasak sajtu għaks, eru zolas terroristin għabdek għamastan. Impact anke ditrum għarasam trubu organizazzi biex sakmenu bax jezodulli. Għanu risit kwamilda. Għadamjanebi, e e eżebin għamcin għamdek u basjet isħriw. Zola terroristin għamdek da, għadamin isu plebebi. Magram, esaris qalbi għaskwat dilemma. dilemma Għare, kwekna bi romla bic jibżujan ta' jirruċina magram għamastana bi maħalli għadem xullu bic ta' Swiss standard da' jessar izkamu tsewa romla li tsun onda tfali għawsur un sħwa kwekna slidere ma' sada se dilematit kol dar sebus. Meure. Sakitħi, emigrazzjoni sakitħi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 Terċen għadkat rumineċi, boċa musħleba qolaza u pro għasib tkwat silku jqneb ximidi għanna, la samat xorru, samat xorru, da jessar situazzja romna li t-miju rebele, da ċen unda es problema għada uċrat, ertu blevi zalis xmajt. Me għalu ċena meħraqa ċara, detalib xeleba, xelib, għara, Pekro ċen kondar sekmol sa, interesu xeħ kwedra,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 għanu jitħleba, rodessa ta' bevri e politiko sew taħxie. ċun sawbrut politika zeda, ċun agritfe unda jisawbrut għajm kawxi rebżer, u mel ċaris komte tebxoris, magram. Me,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 Ladies and gentlemen, may I ask you, I mean to... Kalbato nebo, da dabato nebo, mui marġwek, sruli għatra, umnix nolomane si instrumenti ħava, rumil zalena un aris, Sa parlamento sa knjeno bistu izda, ta u brundit tkwen sa dbilev stuxi izliba. I think we will start our session uh, and uh, in due course uh, some uh, will, uh, will join us. Let me to... Well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 Uh, viċe-prezidenti da rat kamaunda, jisaris meotre, jim viċe-prezident ta' xuris, uh, rum lebsat tkaven għal-xeħodit uh, dres Richard Czarnecki, għaseve viċe-prezidenti Pasku, da Vasareli, għal-mas għasirom għatukaj zogmat għaxħaftit guxi, zogmat għaxħaftit dres, Dam bitom viċe-prezidenti Vagirisi ċengwe sa ubreba Europis parlamentis plenaru li s'dome biex jesaxem. Plenaru li sesja is is sesja is um li tqawa zemmeta tu kwart parlamentarek sada ċen gammu bħatar sakutar tavs bambu btħolme se gżilda zalien sa interesu sitwavs da vigabt politikul gada tsħuti lebevs. Għamtum eħħam mimaw spatirum kalbaton magines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 Tal-għadi di madlu barru mumic reta se ti magali donis goniz zeba ze rodesec politiko se bi irtman sa ubrebien brebijen ċel dan jakxirat kona ze tsudi psimene le bi vart da meħe da romagen metaxme bi anadamiene bi me ubrolot brolot Ira čem ċem zgamot stilu baze gesa urobit Europis parlament či čem politiku l-gamot stilu tam takav še debitem. Me ditħans pir debit għar vissa u Me miħade rovbar ak, Sħateċi sara vita di għamu li barra ma kej, l-rovnu parlamentċi opnissa, me urjeta su tħiz li dan viqari eh, parlamentari. Me ma di għakti ġurnalisti, dan namdu dan konda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 kuna dal-atmanda specializzireba. Europis parlamentxi tkun naħat kollegem s-lum l-msaċaj interesent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 ħarbeġ għat kmawnda għaka għad viljaris progressis miħtela Evropis parlamenti eh, saris jis għad gili sadat bivrik argi samu xaw keteba zogġi xibab ċuna mis komunikazzija sa mis gada cima sver vakarħat raħte bak għadamini bam dever mi għaks magram ġaljen sa interesu regulazzjeve magaltat jigive pazienta u sabtħu bis regulazzja għasiru innovazzjoni tenda kaw xiribik, għaxħal produkt tenda kaw xiribik, rumur ċen xiri, narċunu t-samkaru proġam teli. Da, telen kargi ta' namxun li baris. Rogurz komitets għaseve, debul, interes ġgupe bis uh, mxurs għadda tkun rudi set sħart ċartu li konkretu spezja u rsak man bax ezda li għagħaf ma ribat tkun. Għalla parlament s-ċir debat e resursabi, tarat kmonda tkun s-ċir debat stafi, tkun ċir debat ekspertevi, ċir debat gargoli guideline evi, dam naċċem dekrat bi e, e, mux opak Ovo drugim me, tu rodin nixnulovanja li si segreto domili administraciju li sistema, romelic is mušak ebzija li sagebuli. ċen Irlandis Respublika xi dan ċen kawse tertmeti mogħasani baċ tiwet Irlandija għaris għajtene buli sami possevri. Da tawda pirrolat esi o, esi tipa tara da għal għal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 dappiru l-atru ta' viċe-prezident għal-viko vikavi għarċew li remitu l-għazza għalli għandidi delegazzja medga ċemsukan għala ah, storja dimita romme ċems kollegams għadċwini romme mkunda samu xaw sad mi interesi romme ġaljan solidu radu kurabdi ċems valdebulebas bas ro me midu da muxobada mjeni pentakulab da kwa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 ċwin ma mak xewħti tim politiku ġgupers rom lefsat ma protunda trom konet u promet informazzja u kuhu xogħol ta' għilidan għadda da risat smirika li nagat atlat reċi mu xogħdik agrawu sakit xebze vesa u brebodi kompetenzi bizdos xeħodre bizdos mitorom razz u prometz gastsem tu prometz mirab t da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 kundra ċunkundar jen sa intereso debat ebiru disat skola risk nindesu politiku ri diskussija da għarru disat zivar da butzer tawż dumariju bas sesijas biex da sa sawt reba jisar rom U darvat evri saħem ċipus xmas inda mus minna ċen. ċen sħodja sħo politiku li formazzje li dan motivat, magram ċen praktikulat ertrat muxom, tel rik sakit xabze, romelit esu de mishno lovanje, tito li ċen gadi sami. Zugġer, sak modi di drox ċirdeba, ibistu jisrom idija, tristes li ċimoktes. Għasabir, sħodja xarri suhtevi, għasopris sa vestigers, Dacă s-au bani, i cu grețo de bulimiț, uh, o uh, de bisa ġoġoze per merebsa da sazzalo muvaċreb xoris. Għamitom is ċarċu kanon devloba. Rumeli ċun għawzulat ċun devloba, rumeli għawzulat un da ikneze da ċulet uh, ċen, kwa għamut stile ba igre magalitat, roċa ragazza xħada xħa bazrebs, vezeb tra rogon, punktsionirevs, ċen ukve, uh,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 għat t-tsutit la para kessjon jisa xwele bazbadlet, għan bazbadlet, tu għaggi martjebt u li t-tsuti. Erun parlament elxi għamdin s-sazjara t-leva xolme. Da? Għakari s-sazti ċakku ċirom li t-tżga għoċere ben xolme. Għamitom għadamjeni b'sigi xawsu tħobsom zaljan muklet da s-suwa, s-fatta ċeżni dagit ħatrom. Għabbatu, umrawle seba stilu għabxun għagat snajda dask dan dajċos. Kolla stavi si mitgu maħk sama stani martelite. Għaxħadu ċersaw pro dżugadat politika ze għasere ċweni musa xlu bris, musa zrebi bze madamu kide bule bze. Iħu għakanat kami naħtsajri li għaris zogġir reċebi, għaris ndoblu bazz. Magram, għakam tavari għaxlav trom,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 tfassas risit, maċ ta' bi tfassas risit, ċima kalkat mu ma għal kira zgħet nima ġaljan ġiġi, għundi zibru ma sa' skwija Europis ma ma għali, sedet ġaljan bivri ta' interesebu li poku ġgupik neba me għamu xoba Brussel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 ċwin, għalbat ragazzajem dizintegrazzis sa xoleba għanda daw xwad imtarum vina dan mezzu gżnob rum varpas xibz għibeli, irtirti xemzgoneli me sfataxu li xems mu kalla kebzazzjoni bi tkwen su daċi xeslu tkwen isagutari roli rametu tkwen iċartulova am sakitxi am kenċi skraxi irtirti unishnulova nisija tunam dinat suri gżit li vivri t-ċwej Kartine u sami pom għaxwena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 għadda daħs ċorri da mi martebit, għadda mi inta ċertulu ba għar irtirti u mnix nalu għanisi, rugur stkixen, tkixen xniet, me ċemi moħsane bara tkun da da ċerili, ukve għammu vċure, magam didi si għamune bit, għagizjeret, musa zrebers, tu kira jme ga intereset, xie se trebili irtut zda veħmarot, għajm ċweni interese biz gazzu li smexrobit, u da ċwen pikro di demokratija, demokratija u piru jeskolsja solitaris irtuti sagan s-sawla, samu xo metode biz s-sawla, magam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 tkwaħt suri trugurjaris musas velebi. Għadde minni biserum li bitsu prawda għerku ġeċi dadijan. Ma txċir debat marti visit sa saw bari dara im skuli sak għadhom developaj li bis meċorit. Dara s-sar ma tibas mi għakter ċen. Għasirum, għasib plena l-uru li sħoduma, eh, eh, eh, satrat tutmeti l-axrar sati, dinjor biex plus trapi se si biex komen għavjen għadan ene birom le biex mikrofon daru dat għebijen singart u interakt u għatim ċarmar ta' vinna se se se se da dat televizija televizija da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 Santos plenaru li sessi sibja. Koalizzi li tsebi xekna tal-lingwi xmareba, jitna muazru adamijani bizgajerti neba, għari għarisu serjużu li dzawru li saċ debatebi min dinare ops. Kalbatu nebo debatu nebo. Għamme mitħlesrom, u kove dajsu għabbi rixek itħla, magram. ċen plena rużer gwerdi gwerd siwart, sadat saħħalħu partiġ gupa da u dert manet xtebjen ċen argwaks l-Arabit najri zeti għans ba. Da xejt leba, erf maġ gupma, da mewri gupma t-sdat għam t-skwa da skwa sakit xebse. Da sami mtawari għakwet il-Europarlament is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 għax meċin da, da misamim me għakot li għox u taħxi darċenna da sa, da braw dastreba rutemidju da sawbari, s-sittak itħebze rassi kun għakleba ta' interessu irlandijistwis. Magra majnz nixnolovani, da memguni jesarit talja nixnolovani natil ċwen funzjoni rebisa, da networking irat kma unda urtir toba, unda da għenu għarapur maluri kontaktebi, uh,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 Apirwelek f'twestu għadajtan, e, e, supro bewx għastawlis. Iħlan utħu enebbi, kide verti. Uh, e, Mġnuħan sa' kitħi parlament xi ramden suprometi jenajtsi jimden suprometi u kħetħesa ċekit liek kollega f'tan komunikazzja. Plenaru li s-ħtome bida komitet għabi s-ħtome bide nix nelovani, magram dzilit eh, għadet eh, għadet kotila miħeba xteba s-ħuħakan kafeteri bxi derbne bxi. Da kollega da' jessa u gro pirda pirda tu xekit li pirda pirda jadze, jedzela para komu jitħu mħarda ċera għawx naxen jitwasa zrisi. Ez għaris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 Da, ċem urtiertu baxirunu parlament ebtan, ċen dugġirwa tarib zaljen nixnoluwan karg xeħu edrebs, da me minda mattan u prometi vila parako emistvisom, me rovnu li parlamenti għaxtes ċen tvisu pro aħlo, imitro ċen ertat waxen ebdlir Europas, da jisni għuħmarrebdijan am sakmis għaketeba xie ċen għaxe marto,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 Pikda piri għarċew nebi dan tu um, tkun iħilawt pikro pikda piri għarċew nebze tkun unda kawxiri uh, ipawut u prodzlieri kawxiri unda da amkarut erovnu li uh, da pana prikuli għanu tkun kollektivuri parlamentis xorris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 politika, politiki simar isarebi, e, sadut progressi jikosaċiro. E, Min da xegħaf centrum li sponis xeċikru le bis xesabba misad, e, t-ebri saħim tipu parlamentis t-ebri subsidiar l-ubit, da proporzjonal l-ubit, għan principe bit meċu l-ubit, ċatu le biaren, eurokawxiris, kanu Amitom,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 Mi marta għodit Euro Parlament sistemi s-mir, uh, sistemi s-sabba mi s-saddam, erred sakmari s-tevi s-saxan t-ifu xej kribebu da, kuru mi tu kribebu da, maċin vizkabdit uh, fakti urat uh, proces am għadat fati lebebis, an kanon de blobis, għasa ċivreba s-waxer xebdit, bogurt t-tevi s-saxan t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 matin intereseb xie xedista, bżalin bevri interesebi għak bżalin rtulje matin interesebi zgakeb għam ċtilu ċ samħreċi għak ċi tasavli ċi probleme bi skwada skwa gwarje, situacije bi skwada skwa gwarje, erti kwek għanna uċivi set risk, mewre skwa risk, nix nodu għani għaris jisrom, mati xiex poteba, evri saħn tipu xiex poteba, ro mukete satrom gajgo, Ah, da unda gajgu, e, mistwisrom eh, Europa eh, parlament ma xejtan, sproporzju li da kow il-smont ferli għadat spatila ba. Għamitom eh, għajgħib magħalset pana prikuli parlament jest, kwen sakme, kwen pasukins għablobat, kwen għagħu li prioritete bida, xegħizliet għadat kujtot ra komitete bi, saħem ciklo bidan, xegħizliet mojit fjot sessi ebżej mistwisrom, tkwen li għabloba għamuħatot uket sat. Xemdegi, kabotoni ġaxi sakartveludan, madluba zgada għiħtit. Dċen, tkun għat mam dar bewr sakit xsaj sawbret, għamitom għamdin xekit għagħadda, mċem għagram daljen sasijem unu kabotun maġines, rumga gwizi għarret tkun ir-roli xie saħib maġoritari kandidati għawit mezzu għaw maġoritari kandidati sarċen u bnidan,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 ċarapiro kitħas, mas medistan da kawxirebi, da u tirtoba. Tawis pali pressa zalla mxona demokratisatus. Radganaz tkwen ċirdebat organ romali ciknebe komunikazzjoni sqarot ċena maswa. Tebt mas medisa xolebit, sosawri medisa xolebit. Tamme pikoprom arsevus kakowca tsukheli mas medisa simplobeleptan da kawxirebit, ara marta Europa xe, ara mezzogadat globalur maštabit, ta ċwen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 Isak modelekaturi isak itħe, ċen arguin da kontrolli għaj, misa tu raspikro bina bo bina damene bida. Sazur medi sfosa sidu prottaw spalerina damene bi, komitar fosa sdragut spolti sama. Me sio prom arca għavik itħu, isrami tu ġobi arca għik itħu raħaca, vidrica għik itħu da, me. Komanda, zogġerun da muaknot ignorire baromaru, iħod provocire bulli, socialu remedie, xie arsebuli komitare bisna. zogjer. Għara plis tkma u katesi komentari għara mitu mewre dħes u kwesu sħan baw ikneba e tħisċes rikxi. Ta ma smedi s-għamu s-leba me għamisa e xoħle bas matlib s-frum kam s-għaw si analiz għawa kħet għawa xurċilo. Me rat kma għanda sam suħarut nakleba t-seru zuli analizi ma smedi s-għaset kwa t-sam xi mund naremu l-nebtan da kawxi rebit da. Għala sunda daw għonem blu għada ċera problemissa, i problemissa romit kċelu għadejne tawsi, xasja tejda mu jitħol kċelu għadejne għaldebu lebebs. Magra me piko pramonda kawzo ċe muxawba, għami martu lebit. Għannu raċħra mewrek itħwas. Rarċe was miwcem dit kwen għat kot għam għam ċertan dekaw xiribit. Nixħane kondez leri instutebit, korupzija sunda u ebżadet, sanam ვისაუბრებით მნიშვნელოვან ხელჩასაჭედ პრობლემების გადაწყვეტილებას უმუშევრობა da erti kargi ram raz kwaqċen Europa xirum zogġi salsa sakret ikrebin rum għale birokratew li donet bewri tsesebi regulazzjebi għaxħat isrum ċwen kwaq soliduri zlier institutebi għanu għar xeseba għamsi procedura birum għasa ċwen vicaw da ċwen arzulit regolz għamint jizleba e, għasa tkwat da emalet guxin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 da wala pera sa sinna kateben. Nu, Undek nisgat għalli sina bulli, dara tkonda, nixan renċen egzam la biqos mkapi, tħiz bera du prometi għam tsogoks għam tħasil idrejħu tsar sulxi. Għara maħstana l-għak su prometi metodi komunikazzijisa idrejħu tsar sulxi. Ma gram xentħu jxis metode bi komunikazzijisa għalis efekturi. ყოველ დღეს ასობით ასე თქვა tsar użrebulu, bċen sopixi, da xtebe mati ranġireba. Nu, di tada informacija zgablo Facebook, Facebookit, e-mailis, għaxolabit. Da kargi kargjeru, ma da mene bidros, u celat, ħagġavedum ceren cerilebs, għasit kol ħablu cerilebs. Da, għotu strapi komunikazzija għaris xintun xkwazi pro għara efekturi. No, e-mail sħe għizamen da unda daw kon li pasħe, ma għamma unda kosa sħe stune barum, daw kon li pasħe, daw kon li pasħe skwat problem bizgada ċerisa e e iluziebi. ċwen, uh, ah, Drebots poli posajkneba xemxas ċemtlesko adekvatorum gargu recepta e bżewi saubro. Dugder, xem tħoċi għaris pasħos me tħoni mażara ġerarza għitħieda, me onda me qosa sew tkot għax kutru utħra, me ġerarza għitħieda mċile me t-idro, mċestru muqċetru għas rekomendazzjebi. Dugder, għajsini pakturat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 Temmej, nebru ma patit, bat nu tħawx dumar isħon isħon dar, għad konda ka patit. Nu kargja da men ebżima, għali mu tħuna qovoltwis. Kedi madloba, kalbat, nu tħawx dumar magnib, da tsarma tebaz għisurev, tkwes, saklena baxi, xemu smamadja. Ma mi da gitħet tkwen xumroba. Rari, sajertu, għasku politiko sa dam tsqer xoris. Kogo xoris. Kogo xoris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 Sazem l-ro ħedalro instrumenta birgores għam għanabul Europis Parlamentċi. Magram per l-iskolissa, me midem lugas għamot kwen. Europis Parlamentċi, da kwella ċevri, saħħeli ċveni regol għantarabis kontesta, ċveni mas reġi suċodem, simoklisatus, regionaluri għantarabis, akronemi, reġi komitet. Da me viqa waram komitet istawx domare, għajam raz zabħu l-dan urja tas totħmet iċlisa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 Ras pikrobt tkwen, ras gznob zgurz għamun li bejrum li parlament isem, e mem għaz għamun se bada, me għasib tkwat tkwen txemele tkun tqaw xie ġalde. Maqsab stu rogor li qawirun li parlament isem, e ris sanam għamir ċebden Europis parlamentxi. Ramudan messi tkwa reġi kompetan da kaw xie rebit. Ormoz da sami Sewri, għam komitaj ċiri e għuna tarifsen, xwada politiku reġi kupisa, ormat għina li għajk, da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 għajem biwġet li saħsur le bazi, esna għaxsur da. Tkun għabat għajgib, tur għabdad nixu għanni, ċventus eh, regjun għan torebi skomteċi, għan sekut rebta jessazdem xlus għamuxa uħebi. Da kontrolli, eh, Europis institutebisa, rom lebi ċartulni għarijan, għam għam zaħze ġvirat għirebuli politikis għan xurċi Parlament ċi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 Pardamet abit għirebula batite u l-segħsar kmenu bis ukanikus. ċems prezentazzja ximmemak xħuti ta di saket ferro mażes memin det kwen iqura tgħeba miwapro. Terat konda mem ġadu iknebi pasħi gawtse da smukit xħobġettu, għasetek itħobit għamu ġreba. Med kwen għesawbrebit regularu komunikazzjoni romel iċċwen għak sħaw, sħabibtan sħajn stutebtan, għagħet xemdgħom għesawbreb delegerable għas kwat u um, plemos kompetenzi uh, bżedda visa obreb għagħte orgur uh, zit bit uh, għas u zepe sit kitħobze għagħte xepase baze gavlen isa da regur muxoben samxo ġgupebi bis par Regur zmek zime ħaret da me piko promcina moħsana belmaz bżane sa me xesaxeb. Europees Parliament tim ċedru tan flors ħajn su teptan, kan sa kutrabit komissijastan, da sabċustan, edu kawxiri sabċustan. Għamdenna, no meda uċreb sawbar soret regolaru dialog zero, ma li ċuen għax sħajn su teptan, da regur fakturat ċarmu għadgħenen nisini distribuċjon sa kumtudu xeħodrebs.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 Komisijs ovocljuri samušo programi smo amzadebaši. Europis komisija amzadebs, a jam samušo programa stite ulic lisatuis, holo parlamenti, da komitetebi, čueni parlamentis komitetebi, a suleben gansa kutrebul ros, a jam amzadebis procesi, jam samušo programi smo amzadebis procesi. Satrat zaħlubit għam drus, satrat zaħbħu l zadebt mumma għal-izli xatwis. ċun għamżadebt, ċun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 għasiromċa u għek streċi rumil rataħħa li ministri kos, rumil iġmudis, rumil iġiħeb sajem tarġdu marju bis pasuk iġgeblu bas, da mudis iġi għasir iċċes regionalur komitetxi, għazzu da bu reġi komitetxi. Da, ma da gitħat rom, ma għaltet kunda xikunda xieħedra Maltis ministratan jivlixi u kħedċeni kħeċeni xieħedris dos, velo debit rom xieħ debit da għani ħlat problemas, dis problemas u kve, estonitissa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 me xemmi għan bevri visawbro sħwa da sħwa xreħwed rebtan da kawxi rebit romostac komitet jgħata għab sħwa institut sirta tumca dan mas mi majn xemu vinaxaw kitħa pasu xissessi satwis ta għavak dżellib mi uri sa kitħit ez għaxlat egret rebuli delegiri bisa, da għanħut sir bisa' akti. Xalxakru rebi biex sabamisat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 Rom, ċwen għadda recit, ċwen iżogirti u pleba musileba, sak għannon diblu u pleba musileba, Eurokomissijas. Ma għont ċwen għavit falit sinnetis, Rom għara risa u ċile bloba, Rom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 rumeli ċejza da San Germet xakar li dres iħu rekomendabuli soplu ġanda ċis organizazzijas fredem. ċilba fes tekniku ridi detali għom, magram esaris regulli reba nima nurmisa rumeli ċit falisnes bafri sa kof xikar koli rodenu bis Da,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 akti, акти, ma' делегирабули акти, akti, хавцелебели акти, десва десва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 per perixegi trobis meċrobi. Nesta Nestarim xiex delijan kargi mekanizmi ili saħtu jisrom provociri ba muhtas plena rusto maze debate bisa. Tuki magalitat komiteti ċamu għakalibev sa interesu karg xeki twas da jisa sakitri għaris dzelzem bijare għazi ċemtħoħaxi debatib debat ebi u kve plenaru sħodomaze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 politika, პოლიტიკა ევროპის კავშირის ასე ვთქვათ ამ qobili politikisa. Da, għam xekit, xwejtit xwem praktikulat, po vaħtinet provoċiviba sa' interesu debate bisa plenaru sħudomaze, ta' sak musta sak mawt armatebuli debati. Rixem degadat xwen mi viħet absoluturat konkretu li ċartu lobe komisijis mħredan, da' aseve mi viħet xedegi ukve ekstreshi. Ekstreshi sulet sħadi gaħta karkve uli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 raris izganċulet għadi xedegi, romeli ċilbazzina da de mojtana, razemu kom li vasmoħtens, politika ze razemu kom li vasmoħtens, biuġet ze, da razemu kom li vasmoħtens, zuga dat komisis mokmede, sakmjano baze, ze bis, xe mokmede, U missis biex għakete bsħolme, għantum parlament, eh, s-rumma s-sat għabstavisi kulleviti mumsaħuri bas, għamsaħuri, xirra ta' għakete bsħolme, ta' jgħam xepa sebas, rumma s-sat kargi sa' eksperto baza, għam għabdrullat ma' t-xew zret u prom għrmat ċaċnen sa' kitħabs da' dama ta' jviti muħsene baga għaketon, zemmuk medebi xepa sebas tan ta' kavxirebit. Anu, zalzem jixnolovani għaris, rum komissijis mir,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 u għavrezzazza għulis xmeħa. Min da għitħatrum zogiert Europol parlament fxiz, esari għaxal da pudznebu li praktika zogiert tsev saħem tsipoxi ki għaris ġaljon zveli tradizjuli praktika. Nebis meri dokumenti romelic midis pan erunul parlamentxi ma stan aħlaz zemok mede biexe paseba, esari skideve irti damate biti erunuli ħirebuleba. Da ċenz ratkma unda għajam mas gan iħlabs robots Europol parlament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 issa rissiti prożuga di tipi, sam xoġgu pepis muxom, saħħa konkretu la trom, kitħat xemok ta' vazebt magalitat juridjuli, samat li brisak trabis komiteti dan, isini għattabt juridju sak itħabtan da kawxirebuli samu xo ġgupi, rum li magalitat talen konkretu sak itħsremu xobs, issa riss juridju l-komitet xisin jitstilu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 sa għaris ċen għarru xweb, essa għarissu pro sa konsultazzja, ċen għam segreto da bulli trajlo gebi, komisija stan, sabċo stan, ċen għam zeber, t-moħsen bers, għive, kveħana zeda puznebus, zeda ċen xudebi, ċen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 għal-issak mot di di raħu didi rawdinu bizbjuġet, sama sommus da 30 miljardi għaxsenetem. Mima intereset, għal-istura istu saċiru plenaru li sessi smir da dastuleba għajjan pundisa. Rudisat sak meħeb bjuġet mizganatzilebas, għal-istura għat palestinebu li mesa mekħnebirum lebit e bijarja n-Evropiska xirisa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 Ehm, ma jinteressers tu xe li għat rom għadamija nibmat sisar sarge nam punta bit men eh, guli sħmo promo saħlobas romon li traħaca projekta bidan nireps eh, garkow sarge geblevs ta xemdgom tu għat għarab tegretu debu follow up xemot nebas naħwas inaze xomar għaris kidev saċiru eba xomar għaris eh, tkat Roma damjan ibmak idew met idaħmar iba miħon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 Ah, ċwen għagħs pulli mm, saħsrebi ah, suplismurnew bis politikis twis, ah, kogezis politikis twis, għagħs utsu politikis twis, sagaru politikis twis, da sħwa da sħwa, sħwa għoniziebis twis, magalta tawda twis twis, da sħwa għoniziebis twis. Da kogezis politika mm, eh, għagħs erti mesamed jam budžetisa, għamis xemdek rodessat ċuan għuax budget is ċarċu e biċem degi mex xwidi t-listwis, t-list periodistwis, ċuan etma Eurokomissija, um, uh, Sa ubreba mtsaxen tipo eb, si mishe saxeb ra cili unda mihon am uh, pulisa kogezis politikis charcho eb, si igiwe xeheba soplis meurne obisa eto politikas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 U aspetċire bennam saħsreb stess sistema u kwe e, se kiet għal-mok euro kaw xie ċwen għakus speciali programma mesame kwerna bisa wis għakus programma sarta xorso e, transnazjonali, transsasro, da transregionali partneru bisa wis da għam uh, program smeshu e, għobit, ċun uh, xegwit li għadda għu finanzot, so projekti, turket xima għalitat imitobrom, turket sunda Kondes, uh, segi transasas programma, Bulgaret tanda, mi viqawi għam programma ze bapasu ġin kebelik, turket konda, Shesabamisi seba misi programma saber znet tan agretwe,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 strategju li nistice rispondi, jess rispondi rom li smartu ħorzijl deba ertat, Eurokomissijs da, e, Europoli nisticeis banktan ertat, e, da es banki finanz deba, ara subsidie bis meshojobit, es e, finanz deba, es eshebit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 Da samo sormu zdat milijard euro sa ubrobt, ċansan pikrob tal-batrum zan bevri pulja, għara, ċun upro metik ċirtepa dam, upro bevrad metik. Evropis regionebis għan vitarebis għatwis. ċun ċirteba għassobit, damatebiti għassobit miljardi euro imistitru infrastrukturebxi, investizzija moħtes, ġandat uh, swaxi, għanat lebaxi, innovazzjebxi. Um, uh,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 politikose. Ne politikosen. Esa este peurin. Xemżiet jifreb mogi mi Imis miħu da, trojru kaxir budžeti jaris miħu e vit as odzdati e, plus miliardi cajli e, caċi, ċans vitom di budžeti, ma gram sinam dujleši, Evrokavxeris eh, produkti, otsilivi eh, produkti smiehlut 1%. Evrokavxeri eh, tu oċak tu sursrom sopliju xaħatruli tamaxos da dlijel tamaxej iqos maċċeteba u prometi ma għalta xeva darot saris federaluri kważi federaluri saħem tipo Evrokavxeri. Ro xeva darot Evrokavxeri sama skuti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 Da, es ubraut eh, gamuħataw si mas radu neze, un da gada utkotu ċini mu saw eh, mu mawalze, ma gram es pultu għu kneba, ċunes gan kalgule baxi, iskra i kneba dzan nishnelu animo tamaxe, aj dzan didi kwerni do neze gawa. Eh, da, eħla gwakus, kabotani mest ħadris mod tħona, xekitħua makedoni dan naris, Ċemakku għana maħli għara Makedonija eh, da ċun għar flitru mis da saħħeleba għar su kanonu. Kalbatonu Rukurs Rukur tkwit me Alban li war, eh, da war Makedonijs parlamentist evri madlobt eh, ehm, rum stori saħħeli għamu jkana ċemmi kwekni satwis. Da minda komentari għamu da xikit għad da għiswat.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 madlu tam xe kit twist twist eh, zal għadu li xe kit għapasu xli riski. Dijax, dijax, dijax, dijax, dak li għadħal dijax. Imtorċ minn għatar eh, mu tam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 Universiteti biex għin li biex trebud nara sam tawru organizazzije bisa um, tawru bisa konstrublin tawru bisa da għagretu agretwe muvitwit uh, Eurokomissist għal Martin Lebi, da zogir ċemt ħuħbxi ċven vitwet regjoni bis komitetist Eureps, tal Martin Lebs, da Europi Sociali Ekonomi Komitetis tal Martin Lebs, rom uh, għajkun,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 da pasuħi għadu li għaris, koza di l-pasu kħan xekit koza għaris dijax, da għamis u kanza li għandawri samuxaw bebir, tkonta, sekretari ti samdi unos eksperta bis parlament xej, romlebic għamza deben għam sħtomebs da seminar seminarebs. ċen parlament xitkwani ċen għiwis għak għeteb, ċen għak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 ċan zadan għodis meħanizmi għobit, eh, komissar suħtebit, għangari eh, xebs, eh, aħtru lebis SEG, għangari xebs vilħebt, tsawlub tam angari xebs, pulisat bis done, xedstome bis done, saudito xedstome bis done, ministrების მოწვევა შეგვიძლია ყველა წევრი სახელმწიფოდან და ამას ვაკეთებთ ზოგჯერ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 Boxa temi, boxa temi lebi, sarmanglebi għaletu migrante besa għalli problema zoga Uri Urivija. Sħad sħad ġgu pisaru lebi da għasa xentkom. Eċe saz le, eċe saz lebele da esaris. Mola parke bis processis naceliet, ersa se pussa da euro komisjes xurst. Pondi arsebus, pondi bjaris. Dorogu xizleben mis kamu kanebas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 ეს ჯგუფი ძირითადად მუშაობს სწორედ საცხოვრებლად უსრულყოფის საგრძე დიდ ქალაქებში განსაკუთრებით għazupro s-sorad mozzqlad ġgupeb ġedid kala kebxie. Għannu tutkwen da interesebu li ħart, ragazza tkot, għaz innovazzjur, sa interesu għad tkot mossa drewi bigab, tam sanda kaw xirebi, ta' ragazza praktika zi. Tkun xeglet kaċno, temat u u baz da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 Cioè, mola para che con il sbator ma Petros Mabdana. Cioè, ċen kom teċi u dirta ċakam u sakkona bitwarda kajbul. ċen unda xewkna daħali programma. Daħali programma. ċata tawax marut. Strukturi reformi rebis proces. Għaj razgulis xmaw. ċen vicit rom zogir ċev saħamzi puxi zogir. ċen unda mħari dawtu tħardaw ċeru strukturi reformi. ċen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 Zallan teknologi u rieħs. Magan, amstana zallan politiku rieħs. Kida jirti magalti, romelis u xa. Tkweni kweknis għamu s-tele selebastan. ċwen, u vizu reġimi għoks, zogiet kwekkanastan. Romusat tkwen ċarmodgen, tkwen jirregjonis kwekkanastan. Da, di, di, di, di, xani ħanija diskussija minna rubda, rom reforma bi qofili qwem. Rom mi miħwes u vizu reġimi, Eurokavxitan. Diskussija bida jiswa Eurokavxirix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 Um, what about the power? ċeħeba zaħta għadan s-lebas, komisiex. Komisiex, ċitun għura. ċitun zaħlu plebe komisiex, għadu komisiex xigni, tur għura. Ah, tkwen, tkwen. Tkwen għabad għajget. Bojis għismene ċemi kollegi b-servizzi tkwen i-programmas. Tkwen, mene, tkwen madgan. Għajt, Sala naset kwad mgznobiere balansi politiku ġgupeb xoris Europis parlament ċromil ċarsew balas. Ez għaxtad pirveli ram, raz me visawle ak Europis parlament. Rodesac me kaħti regionori għantarebis komtu distavis domare. Da, pirveli. Pirveli tanasor xoris. Għamitu kwella politiku ġgupi. Ma tak tanas bare zala upleba. pleba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 Razu prometi għadgilika għaks. Appolt kur gubs u prometi dżawa plebegaċna, appolt kur dżaws, bune brivi, nagram ċven. ċevit tanet praktika xerum, vi muxawt konsensus principe bżedda nabida u tjed għagebis. Zog xem tħoċi, kada sot lebex il mirabu l-knes, romelic mirabu li għaramar, għaset kwat kenċis rizgżid, għaramet,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 Σαν parlamento komitetēbi, prakturāt. Mēs arī čueni pas galobā. Xovruce gajċ cereba, sev tkwat ez tanħa. Pivġeċ xol raċeħeba, mis gamuqeneba, sadi martas, ez ratkma onda Eurokomisijas punktsieši. Didi madlobās, qotis mġeroda, tkweni, qotis, tkwen zandi kompetenti, kompetenti għadam debit, magram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 Ella politikuri ġguvs xewzle, celin akturi da konstruktziuli, mjux nulluba, na ruli xie asrulus, għajem komitet da bisnu xamaxi. Tundet sma galitat fajle bis għadna cileba iknebes, għaseve mumħsani bota danixna, għaseve ċudilu għan mumħsani bevze mumxave, mumħsani bota danixna. Da, min da għit fatru, xwen, xwaxi, xwen sak mod serjozuli,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 kompromissi, konsensusi, għasseveċu nżaljan dbeħmareba ima xirrum, sakanom deblu dialogi kontes, aħmasru lebelsa da sakanom deblu xtoib xoris. Romelita u cilebeli aris rum, tavidan ve itvalisin jebdes, ukve sakanom deblu aktis ganitarebis, etabze um, mulla parakebas dialog strata sablu konsensus mi vaħtzijotam. Eħla, is xesaz leblu ba is uh, rumlebic uh, ar akstorit parlament simi tobrom maċi għarjen għademjeni birum lebit għarċew li għaxis miris njeri għaxis taw matken lebi għartim storit ma taw tibla tċirdeba kun desis tġala u pleba rom muħtinos rogot għagmas u leblis kontroli għaseve għana kurċelos monitoringi rogot saħen cipo bjuġedze għaseve kanunis sor għaxsu lebaze da Dabulos, sa parlamentar xurri so tanam xulloba zal gżiseċeru għaris da igi għara mħolot sarta xorso u tirto bis saxo li basit li għada apud znirs mas demokrati u li legitimu li bis għara sebze għaramet igi xesa nixna bis saxo li bagakwat sakam si pota xuris u tirto bis saturis xos u tskobs sawket eso praktikis da gamot stile bis gazierbas ratak vela parlament ma vinski mi jgħos sargebeli minda me